it-tieni ehm, starrija it-tieni starrija eh, eh, ma bil mal-gruppi eh, se jkun hemm tibdila fil-leġenda għanna l-erba l-aħħar punt tal-leġenda tal-lum il dikirazzjoni tal-Kummissjoni u l-Kunsill fuq il-ħarsin internazzjonali tal-whistleblowers Issa se tkun dikjerazzjoni biss tal-Kummissjoni un bat nhar il-ħamis il-votazzjoni finali dwar ir-rapport ta' Desarne fuq l-introduzzjoni tal-miżuri ehm, autonomi ta' emerġenza fil-kwatt tal- tal-kummerċ għal Repubblika ta' Tunisija se Tunis se tiġi miżjuda l-votazzjoni tal-nar il-ħamis emendi għal Dan le mela dawn emendi se jiddaħlu fil-leġenda u nagħtu għal votazzjoni. Eżis kollegi, di miex um, emenda orali hija proposta biex nbidlu l-eġenda Kollegi, jekk irrobkom. Nista' nara li għandna oġġezzjonijiet hawnhekk? ħadna nota tagħhom u dan fisser li se konna nivvotaw fuq il-bidla proposta fl agenda U bekket qed nitlobkom minu favur il-bidli tal agenda kif ġew proposti, minu kontra astenzjonijiet għadda. Ringrazzjak.